Przewodniczący! E, wznawiam posiedzenie. Inkomplu bis-seduta, il-minuti tal-vira huma disponibli, hemm xi kummenti meta nara l-ħadd, mela l-minuti huma approvati. L-ewwel punt fuq l-aġenda. wara l-ikel. Mistoqsijiet mal-President tal-Kummissjoni mm, bil-proċedura regolari, ċoħe mistoqsijiet tal-minuta, risposti ta' minuta, Mbatt mistoqsija uh, supplementari 30 sekonda u risposta 30 sekonda. l-ewwel jitkellmu il-kapijiet tal-partiti u tal-gruppi. Se jitkellem l-ewwel Vortman kol fisem l-IPP. Se titkellem is-sinjura kol fisem l-IPP. Grazzi, President. President Barroso, għandi mistoqsija għalik. Fuq il-Fond ta' Emerġenza Ewropew, biex nisħu fuq l-importanza li inti tati għal dan il-font. Dan huwa font ta' emerġenza Ewropew. U l-mistoqsija jadi, il-pożizzjoni tiegħek fuq il fat li għandu xiġi estis dan il-font. E, u kif nistaw inseħħu dan il mekanizmu fi żmien? Is-sitwazzjoni e, fil-bonds tal-istat hija diffiċli bħalissa, però situazzjoni li titbidda x'inhija il-pożizzjoni tiegħek fuq l-estensjoni. Grazzi. President Barroso, nil nil-għawk fil-Parlament, anki dal-ħodu kontaw, grazzi, il-President Barroso. Grazzi lil Kellema. il-pozizjoni tal-Komissjoni edha fil-dokument, il-Komissjoni tikkonsidera illi il kapacità eh, tal-IFSF għanda tiġi estiza u e, għanna nżidu l-kapacità taħħa. Għalix, il-risposta e, biex eh, bizzejiet. Anki jekk f'dan il-dokument hemm frażi waħda fuq l-IFSF, hemm fuq il-riforma eh, strutturali, konsolidazzjoni fiskal u miżuri oħrajn. Però huwa importanti li nżidu il-kapaċità ta' self għax bħalissa għanna 44 biljun biss. Mux għetnajt li għanna nżidu issa, imma nafu illi l-FSF ma jistawx fil-fat jiselfu somma kolla jek ikun hemm bżonn. Uh, allura, il- huwa minimu li aħna eh, għanna e, nżidu il-kapacità ta' fondi ta' dan il-fond. U dinja proposta kostruttiva ħafna li għanna tiġi adotta Eh, mill-aktar kmini possibli bħala parti ta' risposta ġenerali. Grazzi għajt il-Presidenti tal-Parlament. Hemm mistoqsija addizzjonali. Mistoqsija komplementari. Enti għat aħjar kmini minn iktar tard, mill-aktar kmini possibli. Xie tajt bija din il-frazi. Hemm urġenza għal dan il-font fl-opinjoni tiegħi. Meta wieħed jikonsidra eh, eh, li ridu natu stabilità finanzjarja fix-xhur li ġejjin. Qed naraw ħafna dibattiti ma meċċeja ta' gvernijiet tista' tajt tajt li xi tfisser meta tajt iktar kmini mill-li tard. Ifisser eh, hekk, ifisser illi ma rridux nitilfu minn emmin jikonsidra li l-Unjoni Ewropea edha terreagixxi mhux taġixxi, għanna nkunu fuq qudiem, għandna natu eh, għandna nkunu proattivi. Illa għalli kena l-biraħu l-ekofin tal-lum imxena qoddim, aħna għedin niproteġu l-istati membri u importanti da tkun ħaġa importanti, peress li għanna l-Kunsil fl-4 ta' frar, hemm bżonn nitkellmu fuq dawn il-kwistjonijiet, il-Kummissjoni lesta biex titkellem fuq dawn il-kwistjonijiet. Grazzi ħafna qed il-President tal-Parlament. Stephen Hughes, fisem il-Soċjalisti. Grazzi President. President Barroso jiena naf li TFC diġa għamlet oġġezzjoni fuq il-kwistjonijiet tal-Greċja u tal-Irlanda l-istħarriċ tal-tkabbir annuali jitlob li kunem eh, klauzuli ta' indexation benefiċi tal impiegi u tnaqis tal-protezzjoni tal-ħaddima, inti ma taħsibx li l-promissjoni għanna tippromovi dialogu soċjali u il-negozjazzjoni kollettiva. Peress u koll eh, illi Eh, il-Komissjoni mandiċ eh, setat fuq il-kapitolu soċjali, xanda f'moħħa l-Komissjoni tamen. Ek ma namlu xaħġa l-aktar fis se nitilfu il-possibilità li eh, namlu impatt fuq il-proċess tal-2020. Aħna napoġġaw jgħid il-President Barroso il-dialogu soċjali E, aħna minna ħatana qed nagħmluhom bat hija responsabilità tal-Istati membri. Jiena e, kont qed nagħmlu dan. Fil-fatt aħna naħsbu li rridu noħol iktar ġentivi għal impjegi. Dawn huma parti mill-informi strutturali li hemm bżonn biex inkunu nistgħu nżidu l-kompetittività fl-Ewropa. Sti e, mistoqsija komplementari. Grazzi President Issa, għaliex President Barroso, l-attenzjoni kollha hija fuq is-swieq tax-xogħol. U l-swieq l-oħrajn, il-finanzjarju, is-suq intern, is-suq tal-commodities, il-fokus għandu huwa kollu fuq il-dak tal-ħaddiema. Għaliex għaliex din l-attenzjoni kollha fuq il-ħaddiema, mhuwiex fuq il-suq eh, tax-xogħol biss mhux veru. Aħna qed nagħmlu riform eh, tal-suq tal finanzjarju. Anki bla post tal-Parlament, aħna qed niddiskutu eh, eh, l-istarix tagħna fit-tul bżonn nagħmlu riforma tas suq ukoll issa qed nitkellmu fuq il-suq tal-enerġija wkoll, però suq tal impjiegi huwa l-bażi biex nżidu l-kompetitività, speċjalment dak il pajjiżi li huma vulnerabbli u tafu li ħafna minnhom diġà qed jieħdu pen biex Eh, biex jagħmlu riformi tagħhom. Grazzi. Issa, s-sur Verhofstadt fisem l-Alde. Ija, President, jina naf fil-konversazzjoni privata mal-President Medvedev, inti tkellimt fuq, tħassib tiegħek fuq il kasta ta' Kodorowski. fil kasta ta' Kodorkowski, jekk kien test case nistaw nistgħu ngħidu li test marrexiex. Umbat fil-31 ta', ta, ta Deċembru Boris Nemtsov ġi arrestat u l-artikolu 31 tal-Kostituzzjoni russa eh, tigarantixxi l-Assemblea Libera. Kif taf kull kull xar l-oppożizzjoni qed torganizza fil-31 ta' kull xar laqat u fl-opinjoni tiegħi hemm seba' xhur fl-2011 fejn hemm 31 ġurnata f'xar. U dan jfisser li hemm possibilità illi e, e, fl-2011 jista' jkollna iktar minn da bħal ġara e, f'dan il-każ. X'inhi hija relazzjoni komuni li għandha intenzjoni tieħu l-Unjoni Ewropea? Ir-Russja hija membru tal-Kunsill tal-Ewropa tal-OEC tal-G8 u anki tal-ITO u emżon emżon eh, eh, li kun emazzjoni urġenti minnaħa tal-istruzzjoni Ewropej fuq dan. Iva, kif inti għad sur barħobx ta' taħna eh, din għajimna din il-kwestjoni mal mal-imsiħba tagħna Russi. Għamilna għarrija minna ħata Kati Ashton, il rappreżentanta Olja Eh, bżon nisħu fuq il-fat li kull ċittadin għandu dritt li ikollu eh, proċess eh, ġust u dan huwa parti mill-imsieħba strateġika ma' Russja. Sen komplu, nsegwu din il-kwestjoni u sen għajmuha fil-formati u la' differenti ma' Russja u fis-7 ta' Deċembru fi Brussel kienem summit u aħna nistennew li kif għadna f'dak għadna li Russja għanda tirrispetta l-impenni tagħha. Il-Surver Hofstadt e, jgħid li anki, anki il-Parlament għandu jitkellem fuq din il-problema bliktar urġenza possibbli. Ma jistawx inkom naċċettaw li din is-sitwazzjoni titkompla kifini. Eh, eh, u ma hija gravi wis u ma nistgħux noqogħdu kwieti eh, f'dan il kas Grazzi, President. Signora Rebecca Hams, co presidenti tal-Ħodor. Grazzi, President. Il-libertà tal-istampa tal u tal-mezzi ta' xandir fir-Russja hija e problema. Tista' tiċċara xi ħaġa fuq dan il-fatt eh, Eh, aħna imħasbin fuq dak li qed jiġri bħalissa fl-Ungerija. U nistaqsi għaliex il-Kummissjoni miex edha tirsisti fuq eh, il-liġi tal-mezzi ta' xandira X'dara imur kontra l-prinċipji li applika fl-Ewropa u anki barra mill-Ewropa. Aħna kien eh, opinjoni esperta fuq dak li għandu xaqsam mal ksur kontra l-Konvenzjoni ta' Helsinki, il-Konvenzjoni ta' UNESCO ħafna konvenzjonijiet u dokumenti internazjonali, e, il-karta tal-drittijiet fondamentali, eccetera. Bajna nistaqsi, meta intkom ħatiħdu passi xirqa fuq l-Ungerija, x'kalendarju għandkom, għaliex għat ma, hemmx e, e, proċedura ta' ksur. L-intervenzjoni tiegħi jew ukoll tibbażaruha fuq sentenzi legali. Irridu nħarsu li għab mod imparzjali għajt il-President Barroso. Urridu naraw minn punt di vista legali. Eh, u dana għedin namlu għed nistudjaw il-kwistjoni il-Viċi President Cross il-beraħ kella laqam l-Kumitat Libe u għanna xi eh, tasib fuq il-liġi tal medzi ta' xandir fl-Ungerija u għanna intenzjoni nibatu ittra eh, l-gvern tal-Ungerija mux iktar minn din il-ġimgħa l-etra inizjali illi l-autoritajiet ungerizi se jirrispondu, supposti jirrispondu, però irridu insegu proċeduri imparziali ċari eh, bazati fuq il-liġi, għax eh, eh, l-Ungerija bħala stat membru għanda dritt ta' għal din l-imparzjalità minnaħat tal-Kommissjoni. Ma din il-kwistjoni hija kwistjoni li tinkwetana ħafna. Grazie. E, mistoqsija komplementari. Allora nixtieq nistaqsi il nitlob li dokumenti kollha li kien li saru disponibbli lil e, komissjoni għandhom ikunu disponibli anke għalina, għax aħna wkoll nixtiequ inkunu nagħmlu evalwazzjoni ta' situazzjoni, aħna wkoll nisospettaw illi forsi l-Ungerija laqas biss ma tagħti test e, kollu eh, tal-liġi l ġdida. Forsi edin jamlu ekka posta biex jirbħu l-izmin. Għanna bżon ta' dawn id-dokumenti. Jiran nħossi li huwa diffiċli verament fuq dak li għandu xie ma' negozjazzjonijiet ta' sħubija ma' Turkija u f'diskussjonijiet fuq il-kriterji ta' Copenhagen. Inti qed talqu għajnejo għajnejkom lejn pajjiż li diġà membru tal-Unjoni Ewropea. Kif tiġat qabel viċi Presidenti Krusja, President Barroso, eh, titkellem ma' kumitati ta' il parlament ma tilu tifmu li dawn il-kwestjonijiet għandhom libenzjoni legali. U rridu nużaw il-komitoloġija b'mod preċiż. Il-Kummissjoni għandha fama fuq dawn il-kwestjonijiet Eh, fama tajba u ma nishtiqux narqoha. U nista' nizgurak illi aħna edin insegwa b'attenzjoni kbira u eh, tħassib diġa esprimejnih jiena din il-kwestjoni ġat kellimt fuq mal prem Ministru Orban għada se jkun hawn mal-Parlament tistgħu tiddiskutuha politikament miegħu imma rridu nsegu din il-proċedura ċara għal din il-kwestjoni. President, Kaminski għal konservativi u riformisti. President, xieċranet ilu il komitat tal-Avjazzjoni Interstatali li jaħdem f'Mosca eh, pubblika rapport fuq il-kawzi ta' dizastru ta' Smolensk fl-10 ta' april eh, li għaddew. il publiku Polak kien mistaġeb eh, b'dawn ir-riżultati u jittrattaħ bħala dokumenti li huwa parzjali. F'dawn il-ġranet li għaddew eh, kien hemm provi li r-rapport qed jaħbi fatti li huma skomodi għal Russja u rapport kollu kemmu huwa miktub biex eh, jibat il-ħtija fuq il-Polakki ħadd ma jitkellem fuq il-isba ma ħadd mu se jinnega li hemm żbalji min naħatana fil-preparazzjoni eh, eh, tal-żjara tal-President tana. Però eh, il-rapport tar-Russja hija pratikament loba politika e, e, e, l-interess tagħhom hija li tibgħat il-ħtija fuq il-Pollonja. Il-Kummissjoni kif għandha f'moħħa taħdem għandha f'moħħa ta' xi ħaġa fuq din it-traġedja fejn kap ta' stat ta' wieħed mill-membri tal-Unjoni Ewropea mit. Grazzi, jgħid President ma' Barroso. Sur Kominski, ħatma, ma mu se jinsa din it-traġedja terribli. Aħna eh, dispieċina ħafna għal mewt tal-President Kaczynski u daw kolla li kienu miegħu f'dik il-ġurnata traġika. Jiena naf bih ir-rapport tal-Russja u naf ukoll il-reazzjonijiet fil-Polonja u jiena għandi komprensjoni kbira meta wieħed iskem kienet kbira traġedja. Però il-Kummissjoni tista' tieħu azzjoni meta jkollha bażi legali xirqa biss u sissa l-autoritajiet polakki ma talbunix nintervjeni fuq din il-kwestjoni. Naturalment aħna lesti namlu dak illi jidħol fil-kompetenza tagħna x'namlu jekk ikun hemm din it-talba. Eh, mistoqsija komplementari, President, jiena fim sow, peress li sissa l-gvern Polak ma staqsix il-Kommissjoni biex tagħmel xi ħaġa fuq din il-kwistjoni u jekk il-Polonja eh, titlob, allora l-Kummissjoni mbagħad taġixxi kif diġà irridu naraw il-bażi legali. Skont l-informazzjoni tagħna kien titira militari kienet sijara tal-istat u il-regolament eh, li jeżisti l-lum daħal fi seħ wara din it-traġedja. Għal daqstant minnaħat legali mamx ħafna argumenti għal biex aħna nihdu azzjoni, pero nistaw nidiskutu l-kwistjoni ma l autoritajt polakki u naraw xi jista' jsir. Grazzi, President Barroso. Issur sur President Lotar Biski tal-Xelluk eh, Maqut. Sur Barroso, Nasab intkom kolla tafu kemmu importanti li li natu l li l-euro. U din il-kwestjoni jem kwestjoni għadni ma fimx propju. U din hija il-pjanta bailout fejn il sinjora Merkel qalet iqfu meta tkoqgħod prova timxu għoddim. Il-mistoqsija tiegħi din Entkom tamlu koordinazzjoni bin qabel, dina miex l-ewwel darba li dina ħaġa bħal diġranet. Jina, dina miex l-ewwel darba li għandin l-impressjoni. Miex kwestjoni sempliċi bejnek u signora Merkel, ma kwestjoni politika uh, ewlenija. Eh, jina laqas jien ma naqbel ma signora Merkel dejjem, pero l-kwestjoni hawnhekk hija aħna bekk inkunu qegħdin ngħinu l-ispekulaturi jekk nuru li aħna maħniex maqudin. L-Unjoni Ewropea jgħid il-President Barroso hija istituzzjoni wkoll uh, eh, gvern għandu responsabilitajiet tiegħu u l-Komissjoni Ewropea għandha responsabilitajiet li tippreżenta dak li taħseb illi huwa tajjeb u ġust għal-żona euro l-Unjoni Ewropea. Dokument ġenerali tajjeb ħafna fuq e, Eh, annwali aħna esprimejna l-opinjoni tagħna, mhux biss għandna dritti ma għandna dmir nagħmlu. oħda. U dan minnih u dana s-swi eh, rċeva joħu laqaw bil-ħerqa għax femu illi għall-inqas issa hemm eh, rida biex nimxu f'dan il-mod deċiżiv. Fuq aspetti kollha u dawn inkludu anki li FSF. Dina hija unanimi din ir-reazzjoni fis-suq irridu namlu iktar fuq dan din mhix l-opinjoni tal-Kummissjoni hija opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropea illi esprimiet mod ċar ħafna u nittamal daqstant l-istati membri jiltaw eh, u eh, eh, jiftemu fuq bazi tal-presidenza tal-komissjoni. Mistoqsija komplementari, jena naċċetta bisħiħ li jinti għandek opinjoni tijak u għandek dritt esprimija, pero tal-batijaj għada jem fuq kwistjoni ta' sekk importanti fejn hemm ħafna nies li qed jispekulaw fuq l-euro. Fejn eh, f'dan il-punt ta' sekk importanti, kif jista' jkun possibbli li inti eh, eh, li inti ma jkollokx mm, ikun hemm diżakkord nuqqas taftejim ma' Sur Sarkozy u ma' Sinjura Merkel. Kif jista' jkun? aħna ma nix bżon il-permess tal-Istati membri qabel ma nesprimu l-opinjoni tagħna. U eh, minna ħal-oħra l-proposta tagħna saret skont il-konklużjonijiet tal-aħħar kunsill fejn eh, l-istati membri għalu li se jagħmlu kull mu neċessarju biex nikkontrollaw l-istabilità finanzjarja tal-żona euro u għalu speċifikament li FSF għalu li huma lesti eh, isaħħu li FSF għal dastant kien hemm kontradizzjoni u jina mristax nikkommenta fuq il-kommenti tal-oħrajn. Din hija pożizzjoni unanimi hija pożizzjoni tal-President tal-Bank Ċentrali u ta' istituzzjoni toħrajn importanti li qed isegwa b'attenzjoni kbira eh, l-istabilità finanzjarja ta' zona. Għal stant naħseb illi eh, rridu rridu nkunu ċari ħafna fuq kif għandna nikkommuċi fuq kif għanna nikomunikaw il-pozizjoni tagħna. Signor Andre Assen, Libertà u Demokrazija. Grazie, President, Sur Barroso, ġimma li għaddiet il-membru tal-Orti tal-Awdituri li tira wara 15 sena ta' servizz għamel eh, akkużi fuq il-medja. U tkellmu fuq nuqqas ta' indipendenza tal-awdituri li t teffetwa il-nuqqas ta' trasparenza il-kjarifika waslet għal pubblikazzjoni illi qed tikkommenta fuq is-seta tal-Kommissjoni fuq l-Awdituri. E, e, Jiena nixtieq nfakkar li aħna tajna e, il-kwittanza f'dawn il-15 sena Hemm bżonn li l-kontabilità tal-Unjoni Ewropea tiġi issir minn korp indipendenti mhux li jdependi mill-Kommissjoni. Enti, Sur Barroso, ħati permetti illi il-kontabilità tal-Unjoni Ewropea eh, jagħmel revizjoni tal-kontijiet tal-Unjoni Ewropea għatina l-verità, l-vera verità. Grazzi. Il-President Barroso, nixtieq ngħid li l-Qorti tal-Awditurija korp indipendenti, il-Kommissjoni m'għandha assolutament l-ebda influenza fuq dawn l-aspetti. U Laqas fuq il-prioritajiet u laqas qed tipprova e- e- ikolla influenza i taħdem fil-interessi tagħha u il-Komissjoni għandha interess u kolli eh, iżom din l-indipendenza. Jena għatma għamilt kommenti negativi fuq il-deċizjonijiet tal-rati eh, istituzzjonali, orti tal-auditori, orti Ewropea tal-ġustizja. U dan huwa prinċipju bażiku tal-demokrazija eh, rispetta tal-dritt tal-liġi ta' stat ta' dritt Eh, aħna eh, għal dastan naċċettaw is-sitwazzjoni li l-Qorti tal-Awditori tkun eh, tagħmel revizjoni tal-kontijiet tagħna. U tagħna huwa dialogu li huwa skont l standard internazzjonali u nixtieq nfakkarkom anke li fis-snin ta' tal-imoddi kellna wkoll kritika qawwija minnaħa tal-qorti tal-awditori għal dastant. Thank you, President. Grazie, President. Sur Barroso, jena ma naqbilx ma tweġiba tijak. Biex nwieġbu għal kritika tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, l-Kommissjoni daret li l-Awdituri u dan ħadu nota taħħa l-mezzi ta' xandir tal-bitom biex jiblu l-metodologija tal-ħidma tagħhom biex ir-rapport tagħhom dwar l-infiq tal-Unjoni Ewropea juri ċifra ħjar. Fi 30 sena ta' esperjenza professjonali tiegħi fil-qasam tal-awditjar u tal-kontabilità jiena qatt ma rajt min kun qed isilu l-awditjar jitlop l-awditur biex jibdel il-ħidma tijaw. Methodology requested by the Commission or to the improvement in the controls. Thank you. The Commission, like the European Parliament, il-Kommissjoni bħal Parlament Ewropew għandha dritt li tesprimi l-opinjoni tagħha dwar il-proċessi tal-awdit Eh, l-auditjar anki inti qed esprimi opinjoni, anka l-Kummissjoni huwa kor politiku elett mill-Parlament. Aħna wkoll għandna dritt nesprimu l-opinjoni tagħna. U mu ebda mod pressjoni għax jekk huwa hekk allura anke l-kummenti tiegħek huma eh, pressjoni dan huwa eżerċizzju ta' trasparenza. Ġifieri għal darboħra aħna nirrispettaw il-qorti tal-awdituri ma nagħmlu l-ebda pressjoni fuqhom u nagħmlu mill-aħjar li nistgħu biex nimplementaw E, il-kondizjonijiet tal-indipendenza illi għandu jkollha l-qorti tal-awdituri. Grazzi l-kollega Daniel van der Stop, għal-membri mux affiljati. Grazzi, President. Ir-raġuni hija il-kapital tal-istat ta' Izrael, Ġerusalem dem ħajpa territorju ta' Izrael, u hekk irid jibqa' l-Unjoni trid tkun gburija illi Izrael hija l-unika demokrazija fil-vant nofsani. Fil-ġita kontra l-ġihad l-Izrael mhux biss qed tiddefendi li la nifisa imma wkoll dak kollu l fl-Ewropa dak kollu illi aħna nġildu favorie. U l-valuri kristjani tagħna. U għalhekk id-difiża tal-Istat ta' Izrael li tkun auto spiegattiv. Il-Kummissjoni tittibat sinjal ċar għalli xi rappreżentanza awtomatika ser ikkolla posta f'Ġerusalem biss. Inti taqbel miegħi illi rappreżentazzjoni diplomatika trid tmur ġewwa l-kapitali ta' Izrael, Ġerusalem. Il-ġejjini tal-ambasċati tal-Unjoni Ewropea tkollhom waħda f'Ġerusalem u aħna nixtiequ li hekk isir. L-ewwel qed tafu l-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar Izrael. Aħna napoġġaw l-eżistenza ta' Izrael kif qed inti huwa stat demokratiku f'ambjent ta' sew diffiċli, aħna nirrikonoxxu b'mod sħiħ id-dritt ta' Izrael. Iżda fl-istess waqt aħna nixtiequ li Izrael iħares id-drittijiet tal-poplu palestinjan u l-aħjar soluzzjoni hija għal żew stati, stat ta' Izrael u l-istat tal-Palestina illi jkunu jeżistu f'rispett reċiproku u rispett tal-liġi internazzjonali. Skont il-kwistjoni tal-bidla tal-kapital ta' rappreżentanza tal-belt kapitali ta' rappreżentanza aħna ma narawx lebda ma naraw lebda raġuni għaliex għandna nibdluha. Mistoqsija supplementarja. Grazzi President, Jena xifti disappuntat t-tini it-tweġiba. Inti semmej Ġerusalem, ġimma l ħra l-Kommissjoni għalet illi Izrael trid tibdel is-settlements, ċaqlaqom fejn suppost iridu jmorru. Iridu jmorru fi Ġerusalem tal-Vant jew tal-Punent il-lut u l-ara pemmek. Inti għettejt illi jirdun namlu diskriminazzjoni f'Ġerusalem tal-Vant, għallis pratikament il-belt hija komunità waħda. Ser tamlu b'dawk nista' Izrael f'Ġerusalem tal-Vant. Huma għandhom kull dritt illi jibnuha. Jina naħseb li l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea hija f'konformità mal-Komunità Internazzjonali Dan jinkludi l-alleati l-aktar qrib ta' Izrael. Jina qed nitkellem fir-rigward ta' settlements aħna nemnu illi il-mod kif din il-kustjoni ġi trattata mill-gvern attwali ma kienieċ waħda tajba iktar fir rigward ta' zama ta' paċi ta' paċi f'dan ir-reġun. Għanna raġuni tajba għaliex m'għandniex konna rappreżentanza tagħna ġewwa Ġerusalem minħabba s-sitwazzjoni daqshekk problematika f'din il-belt hekk importanti għall-Iżrael u għalina wkoll. U għalek ejjew nipenjaw, nipqaw nipenjaw ruħna fi rigward tal-paċi ejjew napoġġaw l-Izrael u ma ninsewx id-drittijiet tal-poplu tal-Palestina u ma wkoll jistħoq ilhom l-attenzjoni tagħna u l-appoġġ tagħna. Grazzi, Sur President. Issa ser naddu għas suġġetti konkreti ser nitkellmu dwar l-innovazzjoni u l-enerġija. It-tieni parti tal-mistoqsijiet it-tieni parti hija dedikata għall-innovazzjoni u l-enerġija. Il-kollega Alejo Vidal Kadras għal minuta. Grazzi. President, President tal-Komissjoni. Il-Komissjoni qed tixpruna l-innovazzjoni f'ħafna osma differenti il-biokarburant ta' tini ġenerazzjoni, il-fusion, il-fission tal-ford tal-raba ġenerazzjoni, eh, forum rinnovabli tal-enerġija f'termini ġenerali, efficienza tal-enerġija ġenerali, u kol il-qabda trasport u l-ħżin tal-biossidu tal-karbonju. Il-rizorsi huma ftit, sur President, ħafna ċittadini qegħdin juru it-ħassib tagħhom. Jiena dwar dan se nitkellem illum. Huma qegħdin jitolbu dan. F'dawn iċ-ċirkostanzi attwali fejn fuq xi ser tenfasizza l-iktar il kummissjoni x'inhu huma l-prijoritajiet tal kummissjoni Din hija mistoqsija tassew diffiċli għaliex il-prijoritajiet kollha huma marbuta flimkien. U għalhekk aħna rridu nlestu s-suq tal-enerġija integrat u dan huwa mod kif jista' jkollna effiċenza tal-enerġija, enerġija li tiġġedded, l effiċenza fl-enerġija hija priorità, iżda rridu ninvestu wkoll f'teknoloġiji b'karbonju b'ass, għaliex hemm dimensjoni esterna wkoll. U aħna rridu Insegwu din id-dimensjoni esterna, rridu nitkellmu bleħen wieħed mal-imsieħba tagħna fil-qasam tal-enerġija. Dawn huma l prioritajiet ewlenin li l-Kunsill tal-erba ta' frar ser jindirizza il-testija tas-suq tal-enerġija u l-implementazzjoni tar-regoli kollha tas-suq intern, l-effiċenza tal-enerġija, it teknoloġiji b'karbonju, u livell ta' karbonju baxx u li naċċettaw li jkun hemm sforz komuni fi dimensjoni esterna. Dawn huma l-erba prioritajiet. L-Onorevoli Romana Jordan Xizel. President, l-Unjoni Ewropea trid tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett serra ta' 20% sa' sena 2020. Fuq livell politiku aħna diġa qed niddiskutu għana aktar ambizzjuż. U għaffat magħruf illi l-ikbar pis ser jinġar fis-settur tal-enerġija u setturi oħra Dan jinkludi l-ETS. Jien nixtieq nisma' l-opinjoni personali tiegħek dwar meta dawn il-kundizzjonijiet ser ikunu xierqa biex nagħmlu għanijiet aktar ambizjużi, x'miżuri tanġibbli rridu nieħdu fil-qasam tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea. Waħda minn dawn il-miżuri hija dik illi inti sħaq dwar meta wieġibt mistoqsija ta' kollega tiegħi. Dan huwa wkoll proċess globali, mhux proċess Ewropew biss Cancun kien pass importanti il-qoddim fin-negozjati tal-klima biex bekk baqa f'postu l-proċess multilaterali, iżda dan ma kienx biżejjed mill-punt di vista tagħna. Biex aħna nimxu l-qoddim, biex aħna navanzaw u nimpenjaw ruħna għal manijiet li huma vinkolanti, naħseb irridu nistaqsu l dawk li l-aktar inizzu l dawk li jiżviluppaw l-ekonomija emerġenti biex għamlu jagħmlu huma jagħmlu sforz paragonabli u sissa huma mhux qed jimplenjaw ruhom u għalhekk iridu nsibu l-aħjar mod kif inċalquhom. Fl-istess waqt dawk il-pajjiżi li lesti li javanzaw, lesti li jagħmlu aktar impenji huma jistgħu jagħmlu dan u l-mod konkret li jinser nipproponi l-Kunsill Ewropew fil-erba ta' frar huwa li niksbu iktar fi rigward tal efficienza enerġetika hemmhekk aħna ninsabu f'livell inqas minn dak li suppost ninsabu fih Naħseb illi nisabu fi triq tajba biex nilħu l għan tal-2020, iżda mhux dwar l efficienza fl-enerġija u hemmhekk nistgħu nagħmlu aktar progress. Kollega Morgan għal minuta. Grazzi President. Grazzi President Barroso. Biex niżguraw sigurtà tal-enerġija u spejjeż baxxi għall konsumaturi fil ġejjini l-Ewropa trid tuża il-forum kollha ta' enerġija ta' karbonju baxx. Dan jinkludi teknoloġija li ma tneġġis l-ambjent fejn sissa l-iżvilupp kien wieħed eh, li kien bil-mod. Tista' l-Kummissjoni tagħti żgurar isserħinna moħħna illi appoġġ għar-riċerka dwar il-qabda u l-ħżin tal-karbonju ser jikkompli fil-ġejjeni. Għanna ser nipruvaw niksbuha, iżda fl-aħħar netu ma l-istati membri li jiddeċidu dwar il-fondi għal riċerka. U dan huwa metodu li aħna ser niddiskutu meta nippreżentaw il-prospettivi multifinanzjari. Nittamaw l-istati membri jagħtu priorità l-enerġija li tiġġedded u teknoloġija b'karbonju baxx. Nifokaw ukoll biex ikonna pjan strateġiku Ewropew dwar l-enerġija aħna qegħdin nipproponu dan għal Kunsill Ewropew li jmiss. L-Onorevoli Fiona Hall. President, inti għadek kem tgħid illi l-istati membri qegħdin jiksbu inqas minn nofs ta' dak illi kellhom jiksbu frabta malan ta' 20% fil- l-Energy Savings għal 2020. U għalix għaliex il-Kummissjoni mux qed tisħaq iktar biex dan lan isi jkun wieħed vinkolanti. Għan ek hekk qed nagħmlu. U għalhekk ser ikun fuq l-aġenda tal-Kunsill Ewropew li jmiss. Jiena m'iniex kontent din is-sitwazzjoni u l-Kummissjoni għandha lan illi tibdel din is-sitwazzjoni l-ewwel net l-effiċenza tal-enerġija hija part integrali mill-iskadenza tal-istrateġija tal-2020 poġġejni u koll fil-EU 2020 u għandha tkun parti mill-lanijiet nazzjonali tal-Istati membri. Aħna diġa evalwajna illi frankar sa' 2020 ser ikun mhux aktar minn 10% iżda l-għanijiet fl flimkien jagħtu riżultat li huwa aktar ambizzjuż minn dan iżda wisru probabbli ser ikun anqas ħafna anqas mill-20% u għalhekk aħna għandna approċċ li għandu żewġ naħat l-ewwel net nagħmlu monitoraġġ tal-implementazzjoni u l-progress tal-Istati membri fl-Europa 2020 naġu nirrevedu dan il-progress fil-2013 jekk din ir-reviżjoni turi il-lan tagħna ta' 20% mhux ser jinkiseb u s-probabli l-Kummissjoni qed tipproponi li jkun hemm li u huma vinkolanti legalment sal-2020. Grazzi l-Onorevoli Reinhard Butikoffer, jekk Su President, President Barroso, jien għandi mistoqsija għalik. Marbuta mal-armonizzazzjoni. Tal-ispejjes fl-Europa. Sur Ottinger kellu approċ, segwa approċ illi suġġerixxa li jkun hemm l-iktar programm ta' suċċess fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli u dan mhux probabbli sejr jinqeret. U għalhekk ser nagħmlu biex nevitaw li kuna hemm armonizzazzjoni li tista' twassal għal bonuses. Kif se niżguraw il-sur Ettinger ser jaħdem dwar din kwistjoni marbuta mal-effiċenza tal-enerġija. Mhux ser joqgħod jaħli l-ħin imma jipprova jagħmel xi ħaġa sal-2012. Inti qed illi diġà qed tara illi l għanijiet li mhumiex vinkolanti mhux ser ikunu biżejjed. Kif ser taġlu xi ftit l-affarijiet? L-ewwel il-Kummissarju u dak li qed jipproponi dan l-approċċ ambizzjuż għall effiċjenza tal-enerġija u jiena nafda illi huwa qed jagħmel l-almu tiegħu biex niksbu dan il għan Aħna provajna norbtu dan l għan ma' ġlieda kontra tibdi fi klima per eżempju. Iżda dan mhux biss dwar it-twaqqif tal-għanijiet imma dwar ukoll li naħdmu jitfit mal-istati membri. Għalhekk nemnu illi u aħjar jekk l-istati membri stabilixxu l-għanijiet nazzjonali tagħhom mbagħad aħna naraw jekk hux eh, mexjin fi triq tajba. Jekk ikunu mexjin tajjeb jekk le aħna ser noħorġu għanijiet vinkolanti jew nipproponuhom. Iżda xi drabi biex nirnexxu u aħjar illi nibdew banijiet volontarji ekk minna fil-passat għall inqas u u rejna li dan kien l-aħjar approċ. Ma rridux għanijiet vinkolanti għal kull pajis, imejjew natu li l-istat, l-istati membri li kunu sit ta' din il-politika u naraw kif jizviluppaw din l-istrateġija. Grazzi l-Onorevoli Rubik. Grazzi President, fl-erba ta' frar għanna l-Kunsil tal-Enerġija. Għanna żewġ direttivi li ser jiġu diskussi l-Water Framework Directive u l-Environmental Acceptability Assessment. Irdu naraw kif nistaw niksbu bilanċ bejn dawn iż-żewġ varjanti fuq bażi sostenibbli li qed nitkellmu hawnhekk dwar l-ambjent u l-produzzjoni tal-enerġija. Il-proċess ta' approvazzjoni ma jirriċidu aktar minn sena hawnhekk il-Kummissjoni qed xi ħames snin. Dan huwa perjodu leġislattiv sħiħ jiddispjaċini imma ma nistgħux naċċettaw li dan isir. Il-Kummissjoni lesta illi tnaqqas dan il-perjodu ta' żmien u tad-datta id-direttiva tal-Water Framework biex fil-ġejjieni l-impjanti ta' ħazna jkunu jistaw jimlew il-vojt bejn l-enerġija li ġeja mis-xemx minnaħa u l-enerġija li ġeja mir-riħ minnaħa l-oħra. Ma' ġenerali l-Komissjoni trid naqqas kemm jista' jkun iż-żmien għall-adozzjoni u l-implementazzjoni. Kwistjoni hija li stati membri spiss jitolbuna li konna dew minn realistiku biex ikunu jistaw jiġu implementati bl-aħjar mod, bl-aktar mod ġust u jiġi evitat xkiel fis-suq intern. Jew ah, dak li aħna nemnu li għandu jkun is-suq intern. Hemm regolamenti differenti, ksibna xi progress mhux qed nibdew mill-bidunet issa fl-erba ta' frar hemm il-komunikazzjonijiet li aħna preżentajna dan l-aħħar. U hemm ukoll issa nistgħu ngħidu dan il-pakkett storiku marbut mal-enerġija u l-klima. U għalhekk aħna lesti illi inneħu, innaqsu dan il-żmien iżda rridu ma mal-istati membri biex huma jagħmluh fl-istess waqt biex nevitaw dawn il-problemi ta' xkiel fil-kompetizzjoni fih dan is-suq uniku. Grazzi l-Onorevoli Vicky Ford. Riċerka u l-innovazzjoni huma importanti biex nixprunaw il kompetitività tal-ekonomiji tagħna. Is-sena l-oħra l-ewwel darba L-Università Ewropea kienet fil-quċċata tal-Tables Ewropej dwar ir-riċerki xjentifiċi. Kienet l-Università Cambridge li hija bażata fir-reġjun li jiena nirrappreżenta f'dik l-università imma anke f'istituzzjonijiet li mhux daqshekk magħrufa, f'negozji f'SMEs. Jiena rajt riċerki importanti li ġew finanzjati mill-Unjoni għalħan fih dan il-program eh, għafas ta' 50 biljon euro. Dan il-program għafas għandu reputazzjoni li huwa wieħed mill-aktar komplikat u burokratiku fid-dinja. Il-ħarifa li għaddi dan il-parlament vota b'mod unanimu dwar serje ta' rakkomandazzjoni biex jissemplifika din il-burokrazija. X'qed tagħmel kummissjoni biex timplementa dawn ir-riformi? L-ewwel net nixtieq nifraħ l-Università ta' Cambridge fejn inti ġejja. Aħna kena post fil-grupp tijak meta diskutejna l-qafas multifinanzjarju għal impenji xirqa f'termini budgetari biex nappoġġaw ir-riċerka it-teknoloġija u l-innovazzjoni fuq livell Ewropew għal università ta' Cambridge hija waħda mill-iktar żviluppati fid-dinja imma hemm universitajiet oħra f'reġuni ifqar illi sfortunatament m'għandhomx l-istess tip ta' aċċess il-semplifikazzjoni hija waħda mill-prioritajiet tagħna għall-enerġija u l-innovazzjoni. U f'dan il-każ mod partikolari għar-riċerka. Fil-parti l-oħra tal-Kunsill Ewropew aħna ser niddiskutu l-innovazzjoni u dinja priorità tagħna. Jiena sodisfatt li għandi l-appoġġ tal-Parlament Ewropew nittama li jkolli wkoll l-appoġġ tal-Qorti tal-Awdituri u ta' oħrajn u importanti li nifmu kemm importanti għax xjenzati li huma ma jitilfux żmien fil-burokrazija u jikkonċentra fuq l-aħjar ħaġa, dik l-ħaġa li huma jagħmlu l-aħjar li hija riċerka L-Onorevoli Figueredo. Grazzi, President. Fisem il-konsolidazzjoni fiskali, programmi ta' ed din joħolqu zbilanċi fiħdan l-Unjoni Ewropea. Din joħolqu politika soċjali vojta jikompromettu il-ħaddiema u jinaqsu l-investiment pubbliku l-iktar fl-innovazzjoni fl-enerġija. Allura dan ifisser illi dawn il-linji gwidi jridu jkomplu l-istess politika, l-istess pressjoni jekk tiġi applikata l portugal u pajjiżi oħra li għandhom ekonomiji dajfa, dan ser iwassal biex l-anijiet tagħna serin jiddajfu is-sitwazzjoni sejra tmur allar minħabba nuqqas ta' solidarjetà fih dan l-Unjoni Ewropea. Irridu naraw x'miżuri ser jittieħdu biex nbidlu s-soluzzjoni is-sitwazzjoni b'tali mod illi niżguraw li kunem hemm appoġġ effettiv għall-innovazzjoni f'pajjiżi bħal Portugal u oħrajn. Illi m'għandhomx ippjanat ammont adegwat ta' investiment pubbliku. Irridu wkoll aċċess tal-persuni u intrapriżi għall-enerġija minħabba l-prezzoli illi palissa qegħdin hemm fil-dawn il-pajjiżi. Is-Sinjor Figueredo li taf il-pożizzjoni ta' x'inhi. Għaliex aħna nafu x'inhi sitwazzjoni f'pajjiż pal Portugal illi iffaċċa kwistjonijiet marbuta mad-dejn sovran. Iżda fid-dokumenti li għadna kemm nippubblikaw, aħna ngħidu l-istati membri illi jekk possibbli huma ma jridux innaqsu l-investiment fl-edukazzjoni fir-riċerka u fis-settur tal-enerġija. Hemm pajjiżi li da qed jirnexxielhom jagħmlu dan. Hemm pajjiżi li qed isegwu politika ta' awsterità imma qed iżidu l finanzi disponibbli għar-riċerka u għall-enerġija. Iżda huwa importanti wkoll li niftakru l-koeżjoni u s-solidarjetà. Hemm pjan Ewropew għal koeżjoni illi ikopri koeżjoni territorjali u dik soċjali. Jekk tippermettu li aħna rridu nagħmlu operazzjonalizzazzjoni ta' dan il-pjan. Grazzi, kellim li jmiss għal minuta. Grazzi President. L-innovazzjoni ser tibda l-ekonomiji tagħna soċjetà tagħna ser tkun qed titlef aktar postijiet tax-xogħol u għalhekk irridu li nieħdu aktar inizjattiva. Jista' jkollna approċċ integrat tal-Kummissjoni tiegħek flimkien ma' DGs differenti pereżempju fl-isħubijiet internazzjonali qegħdin naraw li DG waħda biss qiegħda tiġi involuta. Naħseb iridu approċċ aktar integrali. Jiena nemmen ukoll li l-fondi jridu jaħdmu aħjar flimkien, irdu nevitaw li jkun hemm ħafna fondi jiġru l-emmulaw. Allura, għaliex ma noħolqux stream finanzjarja ewlenija l-innovazzjoni flimkien mal istati membri? Frabta mal innovazzjoni kulħadd qed jadotta proġetti kbar, iżda spiss l-innovazzjonijiet insibuhom fi proġetti fuq skala żgħira, hemmhekk nistgħu nagħtu ftit saħħa liċ-ċittadini ħafna kollegi hawnhekk qegħdin jitolbu biex jitwafqu ċertu għanijiet vinkolanti. Inti ta' bilħaq imħasseb dwar din il-problema ta' nuqqas ta' sinerġiji fuq livell Ewropew u għalhekk kien qed nistenna biex il-Kunsill Ewropew jindirizza din il-kwistjoni b'mod komprensiv. L-innovazzjoni Ewropea, l-isħobijiet tal-innovazzjoni Ewropea huma għan huma strument biex aħna noħolqu sinerġiji bejn il-programmi attwali fuq livell Ewropew nazzjonali u reġjonali billi aħna nqarbuhom taħt umbrella waħda għaliex jista' jkun hemm potenzjal biex nindirizzaw problemi Ewropej. U għalhekk iridu naġlu il-ħin mir-riċerka għal innovazzjonijiet orjentati lejn is għal prodotti orjentati lejn is u servizzi. Għaliex bekk jista' jkun hemm aktar sem. U issa Għanna dan l-approċ aktar komprensiv ma l-istati membri li mulli l mid-DGs il-portafolli jew l-oriġni. Grazzi l-onorevoli Nikolaw Salavrakos. Grazie ħafna President riċerka xjentifika dan l-aħħar ippubblikat anzi f'revisti internazzjonali ħarset lej il-Greċja u l-Iżraelu qalet li hemm ħafna eh, gass naturali eh, fil-Baħar Ġew in-naħa ta' isfel ta' Kreta u hemm rikkezza kbira anka f'żoni kontinentali tal-Unjoni Ewropea. U jekk wieħed iżomm dan kollu f'moħħu, jiena nixtieq nistaqsi kif il-Kummissjoni Ewropea tista' testendi ir-riċerka eh, eh, fuq l-esplorazzjoni l-esplorazzjoni għall eh, enerġija rinnovabbli u enerġija, risorsi ta' enerġija ġdida u nimxu li l-in mill-ideja tal-pipelines nixti u kol nejt illi naħseb illi inti ħarist lejn l-implementazzjoni ta' trattat ta' Lisbona u fl-istess ħin eh, li tiġi ġestjonata kriżi maġġura ekonomika fl-Ewropa u naħseb li mort tajjeb ħafna iffukajt f'dik id-direzzjoni. Hemm ukoll imbagħad il-metodu Amerikan fej wieħed jista' jaqbad u jipproduċi aktar flus. President. Inti tajt il-mikrofonu l-membru, l-onorevoli membru, meta kienet jagħti kumment favur tiegħi. L-ewwel fil rigward ta' l-ewwel parti tal-intervent tiegħek. Aħna m'għandniex il-mezzi u laqas mija l-priorità tagħna li nagħmlu l-esplorazzjoni l esplorazzjoni tfittxija għal sorsi ta' enerġija oħra fl-Unjoni Ewropea. L-infrastruttura tagħna ħatkun ibbażata fuq il-interkonnessjonijiet fuq networks. U f'dan ir-rigward aħna nagħmlu proposti għal kunsil tiġan kiseb xi ħaġa għal pajizi tal-Baltiku, issa qegħdin naħdmu mal-pajizi tal-ċentrali u l-Vant tal-Ewropa biex ikun hemm interkonnessjoni bejn il-tramuntana u n-nofsinhar u anka eh, li naħdmu fuq il- U għawnek illi il, eh, aħna nissaw eh, natu l-kontribuzzjoni tagħna fir rigward tal riżorsi għall enerġija President Barroso, Il-Kommissjoni għamlet inizjattiva eh, tajba ħafna pozittiva dwar eh, it-titip l-efficienza tal-enerġija permezz tal-grids u tal-networks tal-gas l-spiża involuta se tkun tiswa madwar 200 biljun euro u dawn sal-2020 Nafu u koll li nofs dan eh, il-dawn eh, il-fus ġejjin mill-settur privata. Mela, il- eh, mit biljun euro li għanna bżon għal networks minn fejn se jiġu mill-fondi komunitarji se jkun hemm ħruġ ta' titoli ta' bonds jew ħajkun hemm xi sorsi oħra ta' finanzjar. Mikrofonu jekk joġbu. Mikrofonu. Kif qed b'mod tajjeb? Hemm 200 biljun eh, euro ta' investiment u 100 biljun minnhom se eh, jitwaslu mis-suq eh, waħdu u il-kumplament għandhom bżonn ta' azzjoni pubblika permezz ta' tal-settur privat u għalhekk qegħdin nitkellmu dwar l-unbundling u miżuri oħra biex ikun hemm dan l-investiment privat e, wieħed aktar utli u razzjonali u qed inħarsu wkoll lejn il-prassi tat-tariffi biex dawn jiġu liberalizzati biex bekk nkunu nistaw anka nimlow il-differenza u anka għanna proposta ta' strument ġdid wara il-perspettivi eh, mlilin mill-2013 Eh, per eżempju parteċipazzjoni permezz ta' equity garant, eh, u anka sħubija bejn il-privat u l-pubbliku. Tiġa tkellimna dwar fondi Ewropej eh, u eh, bonds marbuta ma' proġetti dizinjati għat-tapposta għal dan lan. Is-sinjura għal Sonia Alfano. Del Id-direttiva 77 tal-2001 tistabilixxi l-enerġija rinnovabbli u minnhom hemm l-inċentifi pubbliċi hemm il-ħruq tal-parti mhix biogradabbli tal-iskart l-Italja mill-1992 inċentifat permess tal-kont tal-enerġija il-bini tal-inċeneraturi li joħolqu ħsara għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent. B'referenza għal dawn l-inċentivi kien hemm żewġ proċeduri ta' ksur u minkejja li kien hemm interventi leġislattivi fl-Italja l-ħruq tal-iskart jingħata inċentiv bħala bħal ġara fil-kas ta' ċerra. Jina naf li jista' jkun diffiċli inti tiftakar il-dettalji ta' situazzjoni ta' ċip sitta u għalhekk jiena rassat lek il mitoqsija bil-miktub. Imma ma nistgħux nagħtu inċentiv għal ħruq ta' skart illi mhux biodegradabbli u m'hemmx prevista l-ebda deroga f'dan ir-rigward. jina xtieq nkun naf jekk taħsibx li huwa inkoerenti li d-direttiva tistabilixxi l ħruq bħala mod kif jiġi mormi skont kif hemm miktub skont id-direttiva 77 il-kelliema tiġi interrot. Mrs. Alfano, you rightly Signor Alfano, qed tajjeb illi din hija eh, mistoqsija dettaljata u jiena ma nafx il-proċeduri kollha ta' ksur. Eh, fuq l-enerġija u suq intern aħna Issa għanna 77 uh, proċedura ta' ksur mal-istati membri b'mod in ġenerali u 55 minnhom fissu intern. E, ġifiri, jek ta' tibat li dik il-mistoqsija bil-miktub inkun nista' nirrispondi aktar il-qoddim. E, grazzi ħafna ta' risposta tiegħek. Issa s-sur Franz Obermajer. Iva, grazzi President. Il-bidla fil-klima u l-enerġija rinnovabli dawn edin fl istrateġija tal-2020 u għalek wieħed jista eh, wieħed jista jemmen li l-Unjoni Ewropea tuħu dan bis-serjetà ma meta wieħed ħares aktar fil-font wieħed jara strateġiji differenti bħal dik ta' eh, l-enerġija atomika u l-sur Ettinger eh, fuq dan ir-rigward ħa pożizzjoni meta saqsejt mistoqsija waqal id dan din it-tip ta' enerġija importanti biex jinnaqsu l-emissjonijiet u tajba għal ġejjin il- Kommissjoni miex edha tipprepara l-ebda proposti dwar ta' kem għandhom e, jinżammu jinżamu fit-tul dawn l-impjanti nukleari. Dal-waqt fil-fat ikonna l-anniversarju ta' Ċernobil. E, iċ-ċittadini tana e, zgur tagħna mm, żgur li qed iħarsu lejn din l-enerġija nukleari bħala waħda nadifa il-President Kommissjoni il-sussidjarjetà hija kwestjoni li l-Kummissjoni tirrispetta. Hemm xi stati membri li għandhom din it-tip ta' enerġija u hemm oħrajn li m'għandhomx. Huwa veru però li l-enerġija nukleari fir-rigward tal-bidla tal-klima ma tantx tniġġes minn mhux daqs eh, mhux daqs sorsi oħra ta' l-enerġija imma l-Kummissjoni għandha ehm, l-obbligazzjonijiet taħra tagħha kien eh, taħt it-trattat tal-Juratom u il-Komissjoni għanda il-dover li tagħti l-assistenza li l-istati membri li jitolbuha kemm eh, fis-sikurezza kif ukoll fir-riċerka marbuta mal-enerġija atomika u dak huwa li aħna ħanamlu. Il-kellim li jmiss għal-minuta. għan ġibt messaċ ottimist mill-Azerbajġan. L-unika problema huma ċifri. E, Safejna jiena inti ma rnexxelekx e, tasal għal ċifri fil ta' e, metri kubi ta' gas, pero hemm xi aspettattivi li mhumiex vinkolanti E, fir rigward tal-kurutur ta' nofsinhar is-Southern Corridor u Nabucco. E, from this visit Min din iżjara għal Azerbajġan u Turkmenistan jiena ġejt bimpen ċara fejn iż-żewġ pajjiżi ħepoġġaw li l-Unjoni Ewropea. Infatt jiena firmajt dikerazzjoni konġunta u il-President mod mm, pubbliku eh, is-sur Van Medorf ta' Turkmenistan għal kien lest illi forni bizzejiet gas lill-Europa. U anka aktar milli għanna bżon palissa, pero minn kajja dan xorta tem problemi il wet irid jindirizza u fostomu hemm deċiżjonijiet kummerċjali tal-kumpaniji involuti u anka il-mod ta' kif il-pipelines differenti eh, jistaw jimbnow u jiġu sviluppati. Imma hemm biżejt gas. Gas biżejt dik iż-żona biex eh, dan jidħol fl-Unjoni Ewropea jekk eh, l-Istati Uniti tal-Unjoni Ewropea jkunu lesti li jkoperaw ma dawk il-pajjiżi oħrajn biex dan il-proġett jiġi disponibbli jew tan Nabucco jew proġetti oħra tal-kurutur tan-nofsinhar. L-aħħar mistoqsija is-Sinġa Silvia Adriana Kikaw. Grazie ħafna, President. Ek kif aktar familji tal-Unjoni Ewropea minħabba il-krizi ta' ekonomika edin jonfqu aktar minn 10% fil-kontijiet tal-enerġija nixti nistaqsik x'inhuma l-passi konkreti li l-Kummissjoni Ewropea għanda biex naqasa il-faqar fl-enerġija. Nixtieq nistaqsik jekk għandik xil ħsieb li jkun hemm żieda fil-persentaġġ għal fond tal-reġjonali li l-istati membri jistgħu jużaw biex iżidu l efficienza tal-enerġija fil-djar tagħhom. U dan permezz tal-perspettivi finanzjarji protezzjoni tal-konsumaturi importanti ħafna u li kuna mażla għal konsumatur Jiena nista' nikkwota ħafna oqsma fejn aħna qed nipproponu miżuri li jindirizzaw b'mod dirett lil konsumatur. Issa dwar il-kontijiet aktar baxxi tal-enerġija aħna nħossu li fil-meda ta' żmien medju il-suq integrat jista' jikseb ħafna iktar milli hemm eh, fil-pożizzjoni eh, attwali fejn hemm eh, differenzi issa dwar il-fondi għal sigurtà fl-enerġija aħna din ħanipproponuha fil-perspettiva finanzjarja li jmiss. Ġifiri imsieħba parti li ġeja mill-su u parti mill-investiment pubbliku. L-Kummissjoni għanda xi proposti ippreparati għal perspettivi finanzjarji li jmiss. Grazzi ħafna lil kollegi kollha għal din diskussjoni dwar l-innovazzjoni u l-enerġija li huwa suġġett importanti ħafna u grazzi lil eh, Sur President tal-Kummissjoni li kont hawnhekk fosna it-tieni darba fil-Parlament. Grazzi ħafna. Grazzi lil kulħadd.